Ewropea. Nagħti l-kelma mill-ġdid l-rapporter Delvo. Eh, Grazzi. Din l-ewwel darba li dan il-Parlament qed eh, jitkellem eh, dwar il-Qorti Ġenerali. Kif tafu l-Qorti Ġenerali fil-Lussemburgu il-Tribunal tal-ewwel istanza għaddej minn sitwazzjoni diffiċli ħafna minħabba li qed ikun hemm ħafna każijiet, għandek ħafna u ħafna każijiet introdotti qudiem il-qorti. Ftit snin ilu kien hemm ftit aktar minn 300 issa hemm aktar minn 900 ġifiri eh, li wieħed eh, jippretendi illi il-daw il-kazijiet eh, jiġu eh, solvuti kemm jista' jkun malajr mhux daqshekk faċli. Apparti minn hekk l-ispejjeż huma tant kbar jiswa aktar minn riforma lek aħna eh, fit-28 ta' Ottubru tal-2015 votajna l-proposta tal-Kunsill biex inżidu n-numru ta' mħalfin fit-Tribunal biex ikollna tnejn per għal kull stat membru inneħħu il-Tribunal tal-Funzjoni Pubblika u jkollna wkoll l-imħalfin ehm, ta' tribunal li semmejt fil-prim istanza. Dan huwa biss it-tieni pass, ġifiri ehm, l-implementazzjoni ta' deċiżjoni għal dik li trasferiment ta' dawn l-imħalfin u konsekwenza tek imbagħad dawn il-każijiet quddiem din din it-tribunal jidru quddiem il-qorti tal-prim istanza għal-parlament għat attent li jħossib li kunem koerenza f'dan it trasferiment u li nigarantixxu li kollna ċertezza legali ta' dawn il-każijiet. Kif ukoll każijiet pendenti se jiġu trasferiti kif huma u se jibqgħu sottomessi għall-istess proċedura. Aħna nittamaw li din dan it-trasferiment dan iċ-ċaqliq se jżid l-effiċenza u l-kwalità għal dak li huwa x-xogħol u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet Aħna nimbek nixtiequ u nigarantixxu ġustizzja aktar rapida għall ċittadini tagħna ma li tkun ta' kwalità kbira. Għalhekk aħna nixtiequ nfakru illi nixtiequ li aktar u aktar każijiet jiġu eh, trattati minn ħames imħalfin mhux li aħna nixtiequ wkoll illi tribunal eh, ikollu tribunali għatta posta speċjalizzati żgħar u l-Parlament infakarkom li ħna votajna spliċitament biex ikollna nanka ċertu bilanċ bejn in-nisa u l-irġiel għal dok li huma l-imħalfin. Infakkar jiena l-istati membri biex huma jirrispettaw dan il-bilanċ meta huma jinnominaw l-imħalfin ċer, jena ħankun onest, eh, soluzzjoni li għanna u dimna mux laħjar wahda, jizbeċina ħafna li l-istati membri mar nixilomx jaqblu biex eh, iżidu biftit il-numru ta' imħalfin u anka li kunem sistema ta' rotazzjoni imma peress li kunsil ma tantx huwa flessibbli, eh, xorta waħda l-Parlament qed jieħu responsabilità tiegħu, il ġustizja Ewropea qed tħabbat wiċċa ma' ħafna diffikultajiet rridu nħarsuha, defendu u natu għal mezzi biex taħdem tajjeb. Da biex ikollna spazju ta' ġustizzja Ewropew li jaħdem tajjeb fl-Unjoni Ewropea li huwa essenzjali meta wieħed jitkellem dwar demokrazija. Grazzi ħafna Onorevoli Delvo. Qed nistennew il-Kummissarju biex jasal, wasal, wara nofsinhar tajjeb Kummissarju. Mela, sadattant nisimgħu l-opinjoni tal-Sinjura Hubner. Grazzi ħafna, President wara dħul fis seħħ tat Trattat ta' Lisbona għall-ewwel derb u l-istatut tal-Kol Ġenerali għandu bżonn l-istatut jiġi ehm, aċċettat skont il-proċedura u l-proposta li qegħdin nitkellmu fuq llum tfisser illi ehm, tista' tkun f'konformità mal-ħtiġijiet tal-Qorti Ġenerali u s-saħħa l-effettività tas sistema tal-qrati tal-Ewropa b'mod sostenibbli nittama illi l-adozzjoni ta' ħadd tikkontribwixxi biex innaqsu it-tul tal-proċedimenti quddiem il-Qorti Ġenerali u r-riskju wkoll illi l-Unjoni tkun ehm, eh, fiksur tal- karta ta' dittijiet tal-bniedem biex toħroġ b'sentenzi b'mod eh, raġonevoli. L-Qorti tal-Ġustizzja tkun ukoll responsabbli għal sentenzi uniformi tisma' l-appelli kollha u dan kien kollu ġudikat biex intejbu l-effiċenza u l-konsistenta fil-ġurisprudenza u għalhekk importanti il-Parlament Ewropew biex hekk nippermettu li l-sistema tal-qrati taħdem mod iktar effiċenti. Grazzi ħafna lill president Ubner u issa ngħaddu l-kelma lill-Kummissarju Avramopoulos. Jekk joġbu, komissarju. Glielo concediamo un minuto. Lulu minuta, sakem ikun jista' jieħu postu. Allora, il commissario chiede di... Mela, il commissario tisaqsi biex intervjeni xiftit minuti oħra, wala aħna nistgħu nibdew id-dibattitu tagħna bil-onorevoli Zifkar fisem il-PPE u nisimgħu ġifieri il-pariri tal-partiti politiċi. Żewġ minuti għalik, onorevoli Zifka. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, eżis kollegi. Aħna qegħdin eh, fil-etnal u t-tini fażi tal-riforma tal-Qorti tal-Ġustizja dan huwa dibattitu politiku fuq il-ħtieġa li konna din ir-riforma u bdejna il sena li għaddiet. Issa nitkellmu biss fuq il-konsekwenzi tal attivitajt li diġa' kellna dina kontinwazzjoni ta' dak li diġà għamilna. U għalhekk li ninkludu il tribunal u s-seba imħalfin mhux se jkunu imħalfin ġodda imma jiġu inklużi fin-numru eh, ta' imħalfin ġifiri assistenti se jkunu ħafna benefiċċji m'hemmx spejjeż żejda nixtieq ngħid illi l-imħalfin ta' dan it-Tribunal ta' Servizzi Ċivili sissa qed jitataw biss kwistjonijiet eh, tal-istaff mhux affarijiet oħra ma ta' sikwit dawk li mħalfin baqgħu mingħajr każijiet pendenti. Il-bidliet li qed jiġu implementati fit-tieni fażi se tippermettilna illi nċaqalqu il-każijiet fuq l-istaff għal qorti ta' tieni instanza ġifier ma jkunx hemm riskju dawn il-każijiet kollha jiġu investigati b'mod legali u li mħalfit li mhumiex se eh, ser eh, jitrattaw każijiet ta' ċivili kunu jistgħu jieħdu każijiet oħra li qabel ma kienx possibbli. Ir-riforma ovvjament hija neċessarja kif qalet Danuta Hebner din hija riforma li se tagħmel Eh, li se tolli il-level ta' effiċenza tal-qorti u lek nixtieq nappella l qorti u l-istituzzjonijiet kollha illi jiftakru li din hija istituzzjoni importanti għalina u din ir-riforma se tiġi valutata minn nies oħra għax għandna minn min qed jopponi u għalhekk nittama li din il-klawsla ta' reviżjoni inklusa fir-regolament se ġar lil kulħadd jivvalutaw il-funzjonament ta' tribunal ftit snin oħra biex hekk nkunu nistgħu ngħidu jekk ħadniex id deċiżjoni tajba jekk id-deċiżjoni tagħna kienu tajbin jew lew jien naħseb li għandna raġun. Issa il-grupp tal-SND rappresentat mill-Onorevoli Regna għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Eżis Kummissarju. F'din ir-riforma qegħdin nittrattaw bla dubju ta' xejn ħaġa teknika din huwa raba rapport fuq ir-riforma wara ir-rapport fejn aħna konna żidna l-imħalfin għal 56.48 biex e, istati membri kollha jkun jistgħu jaħtru żewġ imħalfin. U t-Tribunal ta' ċivil hemm bżonn jiġi trasferit lill qorti Ġenerali u dispożizzjonijiet fuq il-rati speċjalizzati, ir-rapport ukoll għandu bidla għal regoli tal-proċedura għal orti u l-struttura interna. Dawn huma kollha affarijiet li aħna eh, nilqawhom. Ir-rapport imbagħad ta' Sinjura Delvo jagħmlu ċara illi jkun hemm rappreżentanza ċara bejn iġilu n-nisa din hija kawża qrib qalbi u nixtieq infakkar illi il-vot fuq ir-rapport dan eh, daħal para kundizzjoni waħna appellajna lill-Kunsill biex il-bilanċ bejn il u n-nisa jinżamm la derba il-ħatriet isiru u nixtieq nirrepeti ruħi ngħid li dan jista' jopera diġa jopera fuq livell nazzjonali ħafna rati huma bilanċati u nixtieq nara kollu fuq il-livell po, Grazzi ħafna Evelyn, l Dan Dambaski fissem li sijar għal minuta. Grazzi ħafna President. Napolnu sem saglasen s neħudimu stot reforma na sedan. Sur Komissarju, eżis kollegi. Jiena naqbel bisħieħ mal-bżon ta' din ir-riforma tal-ECJ. Issa tassow inna li għanna bżon riforma bħal din u għadin taraw kemm kien neċessarju naslu għal ftejim mal-gruppi politiċi fil-parlament ma marridux ninsow dan il-proċess illi dan il-kompromess wasanna għalih biss biż-żieda ta' numru tal-imħalfin fil-qorti. U dawn il-bidliet legali illi huwa neċessarju biex nżidu n-numru eh, tal-imħalfin se jqum ħafna flus xi 20 miljun euro u da se jiġi mill-bwiet tal-kontribwenti Ewropej. Għalissa memx biżejjed provi illi dawn l-imħalfin addizzjonali huma jużi. u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw il-konsekwenz ta' dawn il-bidliet. Issa għal żewġ minuti fisem l-alde is-sur Marinho Epinto. Dak li najdu fil-Portugal eh, minn min jitwielet eh, ton ma jmutx kwadru u għalhekk dan nistgħu narawh mill bidunetta ta' dan ir-rapport kien hemm ta' eh, konsistenza fi statistika provduta mill-qorti dan il-proċess kollu kemm rajna l-istatistika li għandha x'taqsam għal retrati ta' dawn il-każijiet illi ma kinux trasparenti għal xejn il-bidunet Rajna approċ deliberat min-naħa tal-ECJ biex jipprova ixekkel il-Parlament milli kollu aċċess xira għall-informazzjoni u ipprovat illi eh, ma tħallix illi ħafna MEPs jivvotaw skont il-kuxenza tagħhom. Jekk ikonna rati iktar effiċenti, forsi eh, ma jkunx daqshekk għaljin u joħorġu biktar ġustizzja ma lissa għandna nuqasta ta' flessibilità u din ġenerazzjoni ġida mhijiex se tajn is-sitwazzjoni. Il-proposta tal-CJ illi eh, ġiet miuna minn dan il-Parlament hija bażi ta' gidba kbira ħafna. Il-issa memx każijiet eh, pendenti m'hemmx arretrati, anzi qed jiġu propost issa il-doppjar tan-numru tal-imħalfin illi diġà ma tantx jamlu. jagħmlu ma tantx qegħdin jaħdmu l-qasem bizzet każijiet biex naqsmuhom l imħalfin eżistenti għasab u jekk ikun hemm il-ġodda. U għalhekk in-numru ta' każijiet illi ġew mresqina l-attenzjoni tal orti reċentement kien ferm iktar baxx minn dak illi ġew trattati u għalek l-arretrati illi jek jeżistu diġa ġew klerjati u għalek il-Tribunal ta' ċivil li kien maruf ħafna għal livell qoli tal-ġustizzja u ta' kwalità għall ispiża issa siġi abolit minn sistema illi se jfisser eh, monti kbar ta' flus mill-kontribwenti, franzati mill-kontribwenti tagħna ħafna minn dawk l-istati membri diġà tibatu mill-miżuri ħoroġ ta' austerità. Din hija waħda mill-konsekwenzi tarribli ta' xi ħaġa li diġà eh, kienet dejjem bdiet eh, fuq waħda u għalhekk sfortunatament din hija strateġija komuni sfortunatament fl-Unjoni Ewropea. Issa is-Sinjura Hawtala fisem il-grupp tal-ħodor. Sur President, trasferiment tal ġurisdizzjoni fil-elementi u konflitti tal-ċivil jagħmel parti importanti tar rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-funzjonament u l-effiċenza tal-sistema tal-qorti huwa importanti ħafna ġezzjoni Ewropea kollha kemm hu. għalhekk aħna fil-Parlament qed nieħdu deċiżjonijiet illi wkoll attiraw ħafna eh, kritika u minkejja kollox aħna bajna għaddin u għalhekk il-Parlament sissa approva din ir-riforma appoġġa u żamm il-kelma. Imma il-sati membri għandhom bżonn jagħmlu l-istess ħaġa jiena nagħmel referenza dak li qalu diġà l-kollegi. F'Ottubru li għadda l-Kunsill u l-Parlament ħarġu b'stqarrija konġunta u qalu illi fl-aħħar tal-proċess ta' riforma biex inkunu nistgħu naslu għall ugwallanza bejn in-nisa u l-irġiel, l-istati membri kemm jista' jkun jaħtru imħalfin nisa biex hekk ikun hemm preżenza ekwa bejn iġilu nisa fil-ECJ. President ta' kien jiena persważa 100% li kull stat membru għandha imħalfin nisa mimlijin talent anki imħalfin irġiel u jiena nixtieq infakkar il kunsill tal-Weda illi sissa kiser biex hekk iżomma għalmenu fil-futur. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferrara fisem l-EFDD. Minuta, jekk joġbok. Nirringazzjak President. Mela, dinna dan huwa għattijħor fejn ir-rapporter Delvo għalet ukoll li għal riforma bimlija kontroversi u f'Ottubru li għadha dan il-Parlament ma eh, mhix tajjeb meta iddeċida illi rdoppja il-numru ta' 28 sa 56 mħalfin. Issa l-Parlament se japprova l-abolizzjoni tal-Tribunal għall-Opera ċivil u għalhekk diġa, eh, diġa aħna, aħna ħafna nis esperti akademiċi tal-Università u tal-imħalfin tal-qorti tal-ewwel istanza ddubitaw mill-kostituzzjonalità ta' din ir-riforma. Apparti l-ħela ta' flejjes pubbliċi u dubi djem fuq ir-riforma pala konsekwenzi jidirli illi pala poter tal-leġislatur nasib laqas għandu li jett biex joħloq eh, entitajiet ġodda, specialment ma jistax neħjom daw l-entitajiet għax ekk ikun qed iwaqqaf qafas leġizzjonali illi mhumiex flatti leġislattiv u lek aħna nemnu fl-istat ta' dritt u ma nistax napprovaw riforma illi tinjora it-trattati. Grazzi ħafna l-Onorevoli Majer għal grupp INF e minuta u koll għalik, Onorevoli. Grazzi ħafna, President. Għanna għanna rati ta' fil-parlamenti tagħna u s-sinsla tal-sistema ġeżlattiva tagħna responsabbli għal Eh, sentenz meta wieħed ibiddel l-affarijiet, l-affarijiet isiru iktar diffiċli, l-politika tirbaħ u għalhekk jekk wieħed ikun suġġett għal liġijiet wieħed ikollu wkoll drittijiet għal proċessi qudiem il-qorti u l-ispiża relatata daw l-aħħar snin għal daw l-aħħar 10 snin ovvjament u eh, mhux ħażin. Ovvjament m'hemm xejn eh, ħażin illi insidu n-numru tal-imħalfin imma il-mod il mod kif xejna qed taħassibna ħafna għax huwa l-mod fejn sfortunatament għamlu l-affarijiet l-Unjoni Ewropea. Xiex ġara, aħna minn flok 12 tajna 28 imħalfin, mhux kif intala u għalhekk dawk is-16 l-imħalfin il-qas biss eh, huma eh, bżonjużi xamlu jimorru jimxu madwar il-kwartir, iġifieri eh, iċ-ċittadini ovvjament se jħallsu għal xejn. U għalhekk xistaw jamlu dawn l-imħalfin mux kwistjoni bista numru. L-onorevoli Estaras Feragut. Miex edaw, u naddu l-kelma l-onorevoli koffera tal-minuta u nofs, ikjoġbok. Sur Komissarju, xiftit xurilu jina għawnek fil-plenarja tkellimt fuq id-debattitu kemm jina kontra l-fatt li konna Eh, nirdopjaw eh, il-numru tal-imħalfin kif qalu kollu kollegi tiegħi. Dan din id-dispożizzjoni ma kellux bażi tajba, ma kienx hemm raġunijiet loġiċi u riskju huwa illi jinbidel f'ksur ta' rabta f'struttura tant delikatu importanti l istazzjonijiet Ewropej. Ix-xogħol tal-kollega Delvo kien xogħol prezzjuż ħafna li jipprova E, issowi affarijiet li diġà antiċipajnijom, imma sa huwa importanti ħafna illi il-Tribunal ta' ċivil pubbliku illi se jiġi assorbit mill-bqija tal-qorti u li maturra f'dawn is-snin kollha ħiliet prezzjużi ħafna e, ma narawx ħela ta' dawn il-risorsi għax apparti il-ħasra din kun daqqa ta' daqda ponu għal daqstant, aħna rajna il bżonn ta' rikonoxximent ukoll tar rwol tan nisa f'din l-attività, iġifiri l-ugwaljanza fost ġenri ma ta' niġu għal in tal-qorti mhux biżżejjed intenzjonijiet tajbin, hemm bżonn rabtiet legali u għalhekk nistgħu nkomplu nitkellmu u natu valur li xogħol minn nisa kemm hemm bżonn li jkollna l-preżenza tan-nisa fuq il-post ta' xogħol ma qatt ma se jkollna riżultati pragmatiċi u għalhekk jekk dan ix-xogħol aħna ma nsarfux fil-lealtà sepp jitlef il-valur u kredibilità fajnjeni ċittadini Ewropej u għalhekk Huwa importanti li jkollna dawn il-kwoti li jkunu vinkolanti u hekk ikonna idħul ta' din il-liġi. Grazzi ħafna Refi Kofferati, issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Ljuadowski għal minuta. Anki koledzi. Si ħafna, President. Mela l-assorbiment ta' dan it-tribunal tal ta' ċivil mill qorti tal-Unjoni Ewropea ġifir minn waħda mill-istituzzjonijiet tal-Qorti tagħmel parti mill-pjan. Imma naħseb illi dan id-debattitu qasir ħafna illi illi għaddija xi ftit minuti issa juri biċċar illi għandna bżonn nirriflettu fuq il-metodoloġija tal-implementazzjoni ta' din ir-riforma. Kien hemm ħafna argumenti hawnhekk fuq il-kritika Eh, kontra dan il, din il-riforma, dan il-proċess mill-Qorti tal-Ġustizzja stess għax l-imħalfin stess għandhom id-dubji tagħhom. Tkellimna fuq l-ispiża relatata mar-riforma u fl-aħħar mill-aħħar hemm bżonn li jkun hemm dan id-dibattitu fuq l-effiċenza u l-effettività tal-ECJ, id-disponibilità tal-qorti, il-flessibilità u deċiżjonijiet tagħha. Issa, wara li smajt il-kollegi li rappresentaw il-gruppi politiċi hawnhekk, jiena nixtieq illi nirriflettu nerġaw fuq din ir-riforma qabel ma niddeċidu meta niġu għal vot. Din hija kwistjoni delikata u sensittiva għall-aħħar, ma nix għalfejn naġlu u ftejim tal-gruppi kollha huwa mixtieq u mitlub. Grazzi ħafna minuta wkoll għall-Onorevoli Butone. Sur President, eżis kollegi, Aħna għaw edin fil-raba riforma tal-Qorti tal-Ġustizja u naraw l-abolizzjoni proposta tal-Tribunal tal-Ċivil bħal u koll doppjar ta' dawn l-imħalfin kienet mod responsabli u skandaluza u maħniex qed nitkellmu laqas fuq l-artiklu 257 ta' TFEU ma kienx hemm valutazzjoni tal-impatt tal-ispiża fuq ġurisdizzjonijiet oħra u għalhekk jiena illi għaddejja fil komitati li ngħid l-Unjoni Ewropea dejjem isa t-tonfo dak li qed jiffinanzjaw il-kontribenti waqt li aħna nafu li hemm l austerita pa' ħafna mill-pajjiżi membri u għalhekk aħna nafu l-ispiża li mi, il-prezz li mu u għallek aħna stajna u kon naraw l-imħalfin u il-funzjonari laqqas biss ġew konsultati u għallek kull jum e, ċittadini qed jiskopru il- Eh, l-maċni vera tal-Unjoni Ewropea għanna bżon mux intiru imma nillandjaw u għalek għanna nafu illi eh, derwaqt ċittadini kun jafu eżaċ sejġri. Ego, minuto e 30. Tarjevli fissilla l-minuta e u nofsi kjaċbak. Grazie ħafna, President. Fil-ħarifa ta' sena li għaddit meta konna diskussjoni fuq il-riforma tal-Ordi Ewropea tal-Ġustizja jiena qed biċċari li m'hemmx raġuni għaliex għandna nirdupjaw n-numru tal-imħalfin. Tal Id-deċiżjoni kienet politika u jiena votajt favur veru illi l-agenda qed tikber u tikber fil-qorti tal-ġustizja iżda mhux biżejjed biex tiġġustifika żieda minn 28 għal 56 imħalfin. Dik hija realtà għal kull min għadħadem ħadem fil-rati. Jena ħdim dan il-punt fir-Repubblika Ċeka jista' jkollok biss ftit iżjed imħalfin u mhux tirdupja l-numri minnaħa l-oħra dan diġà ġara għal kem jena ma konċ favur u bekk nasab li hija loġika li tkompli bi riforma u bekk tneħħi tabolixxi il-Civil Service Tribunal u eh, tibat l aġenda l qorti Ġenerali. Dan aqwa segwitu fil-fatt sforz biex issib xi attività għal qorti li se jkollha doppju tal-imħalfin għal kemm l-aġenda tibqa' l-istess. Naħseb il-kunċett huwa ħażin iżda min-naħa tal-min ħalla 16 se tfaddal ftit, franka ftit hawnhekk. Jina nappoġġa trasferiment għal ordi Speċjalizzata għall ordi Ġenerali, iżda sfortunatament naħseb illi riforma hija politika u mhix skont is-sens komun. Mela, nirringrazzja issa ngħaddu għal catch the eye. Mela, għal minuta. Il-kellim li mis. Grazzi ħafna. Il-wieħed jafda il-, il, il il ġustizja Ewropea hija essenzjali u bekk jiena ma naħsibx li l-ispejjeż huma problema. Il-mod kif il-qorti taħdem hija ta' problema, riforma tittejjeb is-sitwazzjoni. Għanna bżon ninsemmu li dan regolament huwa r-riżultat ta' dialogu interistituzzjonali u jista' jżid l-effiċenza tal ġustizja Ewropea. Memx għalfej imbidlu il-regola tal-proċeduri biss tal-proċedura għal-orti naqbel mal-proposta tal-Komissjoni biex inqasmu iżjed każijiet meta eh, huwa ġustifikat. Is-sinerġiji jista' jkunu sa soluzzjoni f'dan is-sens u bekk naħseb li għandna nirreflettu fuq il-possibilità li nadottaw eh, prassi fil-taqsim tal-kasijiet u fl-axħar il-kwalità tal-leġenda għandha tiġi rispettata għax id-deċiżjonijiet komuni jikontribwixxu għal funzjonament tajjeb tal-ġustizzja Ewropea wkoll. Grazzi ħafna sur Meja sal-minuta. Grazzi ħafna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-assorb ehm, illi l-Orti Ġenerali tieħu l-kompetenzi ta' orti li taħdem fuq differenzi bejn l-Unjoni u ċittadini tagħha ħadna deċiżjoni li issa se jkollna 56 imħalfin fil-Qorti Ġenerali u bekk kull stat membru jkun jista' jaħtar tnejn. U il-Tribunal tal-Ċivil se jiġi se jitneħħa. Kien hemm suġġeriment li nżidu l-imħalfin għas 47 in-numru tagħhom u s-seba' kienu se jintilfu għax eh, jiġu trasferiti għal qorti ġenerali. Eh, sal-2010 kien hemm 65 fil-mija ehm, żieda fil-każijiet li der qudiem il- il-qoddim il-qorti ġenerali u kien għad 1030 li kien għad fadal. Issa għanna zewċ imħalfina kużdat membru biex jindirizzaw il-żieda fix xogħol eh, qudiem il-qorti Surjakovic. il-koerenza, il-ħarsin legali taċ ċittadini, l-effiċenza, daw kollha fil-fatuma valuri u l-prinċipji illi semmaw fil-rapport. Iżda jiena xtaqt najt biss li għandi xi riservi Għawnek jina minni ġżgur li din riforma t twassal għal riżultati mishtiqa u minni ġżgur li se jiġi aċċettat kullim kien bl-ikbar entuzjazmu. Dan id-dibattitu fil-fat juri li jem kwestjonijiet serji li wieħed irid jikonsidrom u anki suġġerimenti serji li wieħed irid jikonsidrom. Jina favur reforma iżda naħseb li għandu jidħol fis-seħ bil-mod Jekk ma nagħmlux ma dan se, se nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ir-rapport se jiġi kritikat bil-kbir fil-Parlament. Jiena favur riforma iżda rrid li dan jitħof fi bil-mod. Jekk aħna se nażluh, se nappoġġawh u jekk verament nadottaw din deċiżjoni, illi se jkun hemm żewġ imħalfin akkużat membru mela l-ikwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi eh, rispettata. Grazzi ħafna bek spiċċajna l-Catch the Eye, nirringrazzjaw il-Kummissarju tal-li Avramopoulos tal-li segwa d-dibattitu kollu u l-Kummissjoni informatna li ma xtaqx ehm, jitkellem hawnhekk għax il passjoni tijaw eh, fil-gwad tal-qoċta ġizistja eh, issa mid-diverti draba u bekk l-Onorevoli Delvo issa. Grazie ħafna President. Grazzi, naħseb li kollox il-qalb dan il-battitu eh, jgħattini darba bdawn l-aħħar tal l-ħar siċuri li qed diskutu l-istess ħaġa pożizzjoni tagħna ma nbidlitx, ġifieri jiena nixtieq nagħlaq billi ngħid li għandi stima kbira tal-ġustizzja kull tribunal u fuq kollox il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jiena nerġa' ngħid nafdaru kompletament fiha ma nittama issa illi hija ħattaqdi l-aħjar interessi u l-aqwa servizz tal-Unjoni u nixtieq nfakkar li l-istati membri biex qodu attenti għan nomini li jaraw naqraw kolli li qodu attenti biex jaħtru l-istess numru ta' nisa u rġil. Grazzi onorevoli Delvo, id-diskussjoni fuq dan il-punt